kom l-Kommissjoni fuq is-sajt tal-Kavalli tal-Atlantiku tal-Grigal u mistoqsija bil-fom l-Kommissjoni fuq il-konservazzjoni tal-Ispnot. Nadd l-mikrofonu minnu fiħ għall-awtur ta' din il-mistoqsija bil-fom is Mr. Gallagher is not here apparently. Is-sur Gallagher mhux qiegħed hawnhekk preżenti mill-lider. Is-sur Kadek qiegħed hawn. Mr. Kadek? Sur Kadek, jekk jogħġbok? This is just like a real plenary. Vera jsa planarja ta' veru din. Um, Mr. Matto. Mr. Matto. Mr. Nato? Si, sir. Mr. Natel. Iva, Sir President, jataw. E Soy muy, muy partidario de leer los discursos. Ma tantx niħu pjaċir naqra il diskorsi fil-plenarja, iżda ma tanqis il-ċirkostanzi ta' dan id debattitu li għanna illum għalale. le. President, ġala darba dan huwa dibattitu konġunt nixtieq nifoka fuq is-sajt in ġenerali. L-ewwel net nixtieq ngħid li jiddispjaċini mill-fatt li l-Presidenza mhux qed hawnhekk il-Kummissjoni tas-sajt mhux preżenti minn tal-inqas issa nista' nifraħ lill-Kummissjoni għal fejn nitlaħaq il-bira fil-għaxija fuq il-stajt tal-kavalli tal-Atlantiku tal-Grigal hawnhekk għandna l-possibilità biex eh, nieħdu amment ta' dak li ġara hawnhekk kellum għandna l-problemi tas-sajt, tal-isbnot u tal-kavalli mhix ħaġa ġdida, anzi kien hemm numru ta' inizjattivi u nista' ngħidilkom li tema jkollha komisjon. Pero, cuando preparaba ya la intervención, me preguntaba algunas cuestiones. Kif qal il-kollega tiegħi il bira għandi numru ta' kwistjonijiet xinqajjem. L-ewwel net l-ewwel kwart ta' sena kważi wasal fit-tmimu madna ma ftemminix fuq it-TACs, il-qabdit permissibli totali. Imbagħad fir-rigward is-sajt tal-kavalli l-problemi ma serji ferm. U jien nixtieq ngħid li għajda xejn mistaġeb rigward il-kwoti tas sajt li nataw l-Izlanda u l zejer Ferow, dan sara detriment ta' ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea ma kemm msieħ oħrajn li mhux parti mill-Unjoni Ewropea pan Norveġa hemm pajjiżi li mhux qegħdin jikkonfermaw mal-regoli, hemm sanzjonijiet li qegħdin hemm iżda jridu jkunu aktar ħorox biex dawn l-affarijiet ma jibqgħux għaddejjin. Allura nistaqsi għalfejn għandna dawn l-standards doppji hawnhekk fl-Ewropa. Uh, thank you very much, Mr. Mato. Grazie ħafna, Sur Natal.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 Okay, sorry, a case of mistaken identity. Jider li għaw xizbal fl-identitajiet, għat ma jaffezat menu. issa naddi il-kelma l sinjura Bilbao Barandika. Jek joġbok. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nifraħ lill-Kummissjoni għax-xogħol li sar u anki għalftejn li ntlaħaq mal-stati tal-kosta, però nixtieq niġbed l-attenzjoni għal fatt li hemm bżonn iktar trasparenza u iktar sem u iktar rigorozita xjentifika biex bekk inkun nistgħu intemmu negozjati mal izlanda Ma nistgħux nintolleraw li l izlanda jibqgħu iżidu l-kwoti tagħhom tas-sajt unilateralment dan rajnih mill-2006 l-hawn. Rajna li l-qabdiet tas-sajt kiber 23 darba minn dak iż-żmien l-hawn u dan ma nistgħux nittolleraw għaliex il-flotta Ewropea m'għandix biżejjed kwoti tas-sajt u jeħtieġ li żidhom sabiex bekk tkun tista' tkampa u tkomplet attivitajiet tas-sajt b'mod ta' profitt u sostenibbli. Għal daqstant nitlob lill kummissjoni ser tagħmlu fir-rigward l-Iżlanda. Ħajkun hemm sanzjonijiet jew le? Nixtieq nistaqsi wkoll il- delegat Spanjol, il-Gvern Spanjol speċjalment, li jekk jista' jagħmel xi ħaġa fir-rigward il-kwoti li għandu bħalissa fejn hemm 4000 tunnellata bħala qabda permissibbli, ser jiġri għal rigward il-ċejjex tal-baħar tal-Pajjiż Bask ħajkollhom abdiet permissibbli għalihom ukoll. Grazzi l-Onorevoli Kun. Herr Präsident, wenn wir auf das Jahr 2009 President, jekk l lura lejn l-2009, L-interpreti jixtiequ jiġdu l-attenzjoni għal fatt li hemm eku kbir u ħoss kbir ta' storbju mill-mikrofonu. Ikompli l-kellim. L-Iżlanda dak iż-żmien kienet qrib il-falliment fl-2009 ma dawn l-affarijiet ġew indirizzati u tajna anke konċessjonijiet fir-rigward l-esklużjoni tal-sajt għal 200 mil fl-Iżlanda, però l-Iżlanda kisru kull ftejmiet li kienu jaqgħu taħt il-ftejm ta' dak iż-żmien. Mittelf tunnellata ta' kavalli ġew mistada u dan affettwa l-istok tal-ħut fl-Atlantiku tal-Grigal. Allura hemm bżonn noqogħdu b'sebajnejn biex ma jqogħdux naraw iktar telf fir-rigward il-flotot tagħna. Kien hemm ftehim ukoll mal-Gżejjer Ferow kif ukoll man Norveġġa dan pożittiv iżda rridu nirrikonoxxu l-fatt ukoll illi meta nitkellmu dwar it-TACs dawn qed jgħixu viżavi pajjiżi oħrajn li mhux parti mill-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn ikun hemm stabbiltà totali. Tajjeb, importanti li għandna ftehim man Norveġġa, importanti wkoll li Norveġġa tkun taf eżattament xim fil rigward l standards u l-level ta' stocks tal-kavalli anke fil rigward il-Baltiku għal Skaragak il-reġuni oħrajn li aħna naftejn konġunt magħhom anke fir-rigward is-sajt tal-Aringi, fir-rigward il-Christ for the Bolo u reġuni oħrajn f'dan il-post. Hemm bżonn li jkun hemm konformità anke fir-rigward iċ-ċertifikazzjonijiet tal-Aringi, tal aringi biex bekk it-TACs jkun jistgħu jaħdmu fil-futur. Hemm bżonn li jkun hemm tqejt tas-suq aħjar biex bekk is-sajjieda tagħna f'Mecklenburg u fil-kostitwenzi tagħna jkollhom futur aħjar kemm fil-kostitwenza tagħna kif ukoll maqbija tal-Unjoni Ewropea. Dan għandna nqisuh bħala punt pożittiv, grazzi. Thank you very much, um, Mr. Kuhn. Grazzi ħafna, Sur Kuhn. Issa l-Onorevoli Milan. Grazie, signor Presidente. Grazzi, President, membri onorevoli, kollegi, l-ewwel nett grazzi lill-awturi. Nittama l żis kollegi li staġun ġdid li tħanna liħ fejn nistgħu niddiskutu fuq dawn is-suġġetti importanti jibda minnu fiħax dan ir-regolament fuq il-kontrolli għandu difett. L-ewwel sal minnu għasta ftuħu trasparenza mal-Parlament li wara trattat tal Lisbona eh, suppost kellu kodeċiżjoni ma dan ma kienx qed seħ. Dan ir-regolament mhux qed jiġi implementat bħalissa għaliex fl-opinjoni tiegħi ġim sawar ħażin u għalhekk hemm bżonn nħaffu sabiex bekk ikun hemm reviżjoni ta' dan ir-regolament. U nittama li din l-indikazzjoni li għandna biex nimxu regolament ġdid fuq il-kontrolli jista' jkun ta' punt tajjeb palina bħala punt tatlu biex bekk il-parlamenti u l-istati membri kollom politika reġjonalizzata biex intervjenu għal dan il għan Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tkun wisq ottimista fir rigward dawn il ftejmi tas-sajt. Il-ftejim politiku ġi tradit minħabba imġiba fil rigward l-aspett tekniku li modifikat bil-kbir l-affarijiet fuq il-livell politiku li għalina ma nistawx neħilsu minnhom u għalhekk mill-grupp tiegħi mhux qed joħda bħala ovvja fir rigward il-konklużjonijiet ta' dawn il-ftejmiet. Grazzi President. Grazzi Sur Milana, essa l-Onorevoli Duzek. president. Dan il-rapport huwa il-bażi tal-politika barranija kollha kemm hi. Huwa neċessarju li l-Unjoni Ewropea jkollha biżejjed għodod biex tkun tista' tinforza l-politiki tagħha għaliex kwalinkwa negozjati, diskussjonijiet jew approvazzjonijiet li konna ma jkunu jfissru xejn li konna bilanċ ekonomiku u finanzjarju fil-politika tas sajt jistajjen il-politika tas sajt tagħna u stoks tal-ħut sostenibli għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Flimkien mal-bidliet fil-klima dejjem ikun hemm migrazzjoni kbira tal-ħut li seħ u għalhekk hemm bżonn taraġġ tas-sajt u anke l-protezzjoni tal-ispeċijiet tal-ħut li titkun reali u mhux biss forma ta' stqarrijiet u klimfiraħ. fieraħ għalhekk nappella l kummissjoni taġixxi minnu fih. Huwa neċessarju wkoll biex il-kumpaniji tas-sajt ikollhom inċentivi sabiex jużaw metodi u irkabtu tas-sajt li jkun jippermetti l-aqwa selettibilità fir-rigward is-suq li għandna llum biex bekk innaqsu il-volumi ta' discards tar-rimi tal-ħut.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 għal livell eccellente ta' kooperazzjoni nixtieq nirringrazzja ta' dan ir-rapport. Din id-direttiva fir-rigward l-organizzazzjoni u l-ġestjoni integrali għal żoni kostali huma aspett ċentrali għal l-imbottatura tagħna biex nimxu lejn tkabbir blu, kabbir marittimu. Dan għandu jikontribwixxi biex joħloq minn tal-inqas miljonu nofs impik ġdid, il-bioteknoloġija, il-TAC biologika, il-turizmu marbut ma l-attivitajiet marittimi u ma setturi li edin jimbtu kull ma jmur fl-industrija. Barra minnek neħtiġu nħarsu koll l-investimenti li qed isiru fir-rigward il-reġuni marittimi transkonfinali. Jekk aħna npoġġu fis seħħ sistema konġunta ta' ġestjoni tal-stati tal-kosta, allura dan ikun ta' serja fir-rigward tkabbir blu. Isa ikonna tkabbir anarkiku madwar is-setturi kostali u marittimi. U dan huwa sogru kbir għall-ambjent marittimu, xi ħaġa li fil-Baħar Mediterran diġà qegħdin iħallsu qares għaliha minħabba l-attivitajiet tal-bniedem. Għalhekk aħna nixtiequ naraw f'din id-direttiva stipulazzjoni speċifika li tajt kif l-ekosistema tista' tintuża biex ikun hemm miżuri fis-seħ sabiex iż-żoni tal-kosta jibbenefikaw. Il-grupp soċjalista qed jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li jkollna dan il-grad ta' kooperazzjoni bejnietna fih dan il-baċiri tal-baħar. L-istati membri skont dan ir-rapport allegatament għandhom viżjoni komuni fuq l-użu tar-riżorsi u fuq il-protezzjoni ambjentali. Fl-aħħar nixtieq ngħid li aħna ressaqna proposta biex nigarantixxu l-użu pubbliku nalaq President dal-waqt. Il-kellima tiġi interrotta mill-President. Hemm bżonn nħarsu lejn attivitajiet importanti fosthom anke divertiment. Grazzi nfakkar li l-kellima kollha li l-ħin qed jiskorri qed jafas u nitlobkom iżommu mal-ħin inkella nkun obbligat li ninterrompikom. Nitkellimni missa l-minuta l-Onorevoli Salavrakos.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 Partikolarment għanna 100 miljun ruħ li jiddependu fuq dan is-settur u dan huwa valur miżjud ta' l-Unjoni Ewropea, 500 biljun euro li huma involuti ma' din l-attività lekk irridu nħarsuhom. Hemm bżonn li ntejbu dan is-settur favur iċ-ċittadini Ewropej u għadġit tagħhom. Nfaħr l-Sinjura Meissner għal rapport siwi li faslet għaliex inħoss li din hija inizjattiva importanti ferm fir-livell Ewropew. Huwa indispensabbli li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa l-attivitajiet tagħha bħala kontroll, monitoraġġ u anke sigurtà għad żoni ekonomiċi esklusivi fosthom tal-kosta u anke riżorsi marittimi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi fil. Il-President. Grazzi ħafna sur Salavrakos, il kellimni mis l-Onorevoli Banki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 ma nkunx hemm wis sajt żejjed. Nafu l-80% tal-istokki tal-ħut huma mistada żejjed 40% fil-Baħar Atlantiku u anke mill-perspettiva tal-Ungarija nixtieq intikom l-idea tiegħi. It-TACs għandhom jonqsu u dan jgħin is-sajt u l-industrija tas-sajt in ġenerali. Hemm bżonn organizzaw is-sajt biex ikunu sostenibbli fuq medda twila ta' żmien, anke f'termini ekoloġiċi Lan ta' riforma l-ġdida tal-CFP, il-politika komuni tas-sajt, edem biex niżguraw l-istokkiet tal-ħut ikunu sostenibli u fuq medda twila ta' żmien niżguraw li ċittadini Ewropej ikun jista' jkollhom forniment xira u adegwat tal-ħut. Thank you very much, Mr. Banki, especially for speaking, for speaking within your allotted speaking time. An examples to us all. Il-President, zommu mal-ħin għaxin kalla ħanaqtalkom. Imis l-Onorevoli Karonna l-Minuta. President, membri onorevoli, jienu kol musser naqra dak li, li ktibt għalix marriċ li l-Parlament imur kontra il-ftejm li kena nofsija ilu fir rigward il ftim tas sajt għalix nofsija ilu għedna li kena bżon politika sostenibli u bżon nejnu il-bahari produċi aktar. Isna l-lum għan tradixxu dan l-aspet u dan huwa tradiment ta' veru, mux li nibdlu femta li nħol huwa biex ikun hemm pożizzjoni tal-Parlament. Ħadd ma tħasseb, pereżempju, mhux fl-Azores imma fil-Mediterran kien hemm projbizzjoni tal-sajt eh, tal-żbiki eh, ta' tkarkir fil-font. Dan ma nistax jibqa' ikun hekk meta post najdu li ħan intervjenu ma' bas posti toħrajn nkunu totalment assenti. Tlet presidenzi tal-Irlanda, ta' Ċipru, tal-Litwanja ma daħlux dan il-punt fuq l-agenda tagħhom u dan huwa punt gravi. Ma naħsibx li kien hemm biss presidenza li ma kienux qegħdin jżommu marwoli tagħhom misom kulħadd kienet juqbide fuq zaqqu biex ħalla l-affarijiet għaddejjin kif kienu għaddejjin fil-tramuntana tal-Atlantiku. Grazzi, Sur Karonna, dan it-tem il-lista tal-kellima, se naslu għal-proċedura catch DI. Kelli wisq tal-bit għal-kelma, ma nistax naċċetta l-kolħat, u għalek ħa naċċetta bis tlet kellima. Niskuża ruħi bil qudiem għal dawk il-kellima kollha li xtaqgħu l mikrofonu ma ma jistawx jitkellmu fuq dan is-suġġett. Nibda bis-Sinjura Pite Kajnen, mbagħad Sinjura Bonanini, mbagħad is-Sinjura Flasikova. L-ewwel is-Sinjura Pite Kajnen għal-minuta. Merenpohjalla elävät lajit ovat erityisen herkkiä ylikalastukselle. Ne saavuttavat... L-speċi tal-ħut edin jiġu mistada zzejiet. Edin mux qed intuhom ħin jikbru biżejjed, għandhom bżonn il-ħin biex jikbru, anke meta intuhom ċans jikbru, mux qegħdin ilaħqu għax qegħdin nistadu żejjed, anke l klip il-baħar iż-żar u l-ispeċi iż-żar qegħdin ibatu apparti s-sajt bit-karb kir Eh, kienem u koll lista ta' speċi vulnerabli li ġiet prezentata, speċi oħrajn huma perikolati u koll għaliex l-evidenza xjentifika turina li dan huwa minnu. Madana kollu fil-parlament ħafna jaħsbu illi dan ser ikollu influenza negattiva fuq il-ħajja u lajxin tas sajjeda u il-mod kif jistaw jibqaw jipratikaw il-professjoni tagħhom. Irridu nsibu bilanċ bejn il-dawn iż-żewġ kwistjonijiet għaliex inkella dan ħajkollu influenza negattiva fuq il-xogħol tas-sajjieda. Madana kollu għanna nikkonsidraw ukoll l-alternattivi differenti li hemm u li huma possibbli, pereżempju n-Norveġa jużaw metodu ieħor li huwa iktar favur is-sajt sostenibbli. Grazzi l-Onorevoli Bonannini għal-minuta. Jekk jogħġbok. Grazzi President. L-impatti negattivi tas-sajt il-President jinterrompi. Nfakkarkom li hemm bżonn titkellmu bil-wieqfa jekk ġobkom. Grazzi ħafna. Grazzi President insejt. Tajab wisq. L-impatt negattiv tas-sajt ta' ditkarkir, speċjalment fl-ipra fondi, ma tistax tqishom qegħdin naraw ekosistemi nqerdu li huma postijiet ta' reproduzzjoni biex jitkattru l-ispeċi, l-ispeċijiet tal-ħut. Dawn huma punti strateġiċi għal bilanċ tal-ekosistema tal-baħar. L-ekosistemi tal-baħar kull ma jmur qegħdin jonqsu u għalhekk hemm bżonn ġestjoni xierqa biex bekk inkomplu nibbonefikaw mill-kontribut ekonomiku soċjali li dawn jikkontribwixxu huwa rwol tagħna li aħna mmorru kontra s-sajt illegali għaliex nafu li s-sistemi marittimi ekoloġiċi huma marbuta ma' xulxin. Jekk ikun hemm impatt negattiv fuq wieħed minn dawn l-ekosistemi dan ikompli nxteret fuq l-ekosistemi oħrajn. Hemm bżonn nħarsu lajxin tas-sajjieda, il-biodiversità tas-sistemi marini tagħna li jkun hemm sajt sostenibbli wkoll għax dan ifisser li jkun hemm proċess soċjali u ekonomiku u antropoloġiku u niġbru flimkien ħtiġijiet ekonomiċi ma' dawk tal-ħarsin tal-ambjent. Għalhekk irridu nimxu favur sajt sostenibbli li jkun jista' jwassal l-aspetti soċjali, ekonomiċi u kulturali u l-ħarsin tas sajjida mingħajr ma naqsu l-biodiversità tagħna. Niskuża ruħi li l-ħin skorri l uqbajt għaddejja nitkellem. Ikompli President naċċetta l-iskużi tiegħek. Imma terġgħux tagħmluha. Taja, pwis imis issa l-Sinjura Flasikova Benova għal minuta. Cieljum predmetnego navrhu je rieši zásadné problémy. Lan ta' din il-proposta hija għatem biex nindirizzaw il-problemi ewlenin ta' dan it-tip ta' sajt. Nafu li dawn istokkijiet tal-ħut qegħdin ibatu nafu li għandhom mortalità għolja. Meta nqisu dawn l-ispeċijiet tal-ħut, nafu li dawn huma karatterizzati minn min speċifiċitajiet partikolari u għalhekk huma vulnerabbli ħafna. Problema oħra hija li l-metodu tas-sajt, is-sajt bit-karkir biex biki ta' tkarkir, baqa' dej isu xejn xejn u ma stajniex nevalwaw l-effetti fuq l-ekosistemi. Sal-2003 dan it-tip ta' sajt, sajt biex biki ta' tkarkir ma kienx regolamentat f'ħafna stati membri u għalhekk hemm bżonn kondizzjonijiet stretti u napplikaw approċċ speċifiku f'dan il-qasam biex nevitaw l-effetti negattivi fuq l-ekosistemi tal-ibħra tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Dan item id-dibattitu fuq dan is-suġġett il-votazzjoni ser isseħ dal-waqt wara d-dibattitu li jmiss. Issa naddu għal dibattitu li jmiss fuq il-rapport mill-Sinjura Rubial fuq l-linji gwidi ġenerali għal budget tal-2015. Nad il-mikrofonu minnu fih l-rapporter sur Galja Zalba għal erba minuti. Grazzi President, huwa pjaċir għalija li nkun prezenti hawnhekk illum